era tal-qotna il-kol, mux biz dawk il-pajjiżi illi għaddejjin minna bħalissa. Għanna bżon ta' azzjoni koordinata, koordinata bżon ta' solidarieta. Grazzi. Ja, dank u wel, voorzitter. De eurozone is nu aan het instorten.